li jkunu wkoll jistgħu jaffordjaw. Għal darbu oħra nirringrazzja l-daw kollha li kontribwixxew għal din ir-riforma dan id-dibattitu. President, aħna wkoll nirringrazzjaw Sur Kummissarju Dalju għal kontribut tiegħek u l partiċazzjoni f'dan il dibattitu Nivvutaw fuq il-rapport ta' Sur Simon u kol għada f'nofsinhar. Bekk nala il-sessjoni tal-lum, nerġaw nil-taqawada fid-disa ġifiri 3-15 ta' novembru.